tilwim u fl-aħħar mhux bl-inqas l-infurzar ta' drittijiet tal-konsumatur. Grazzi. Thank you, Commissioner Dalli. Jiena nirringrazzja lilek sur Kommissarju Dalli, jgħid il-President mela fuq dan id-debattitu nagħlqu u mmur nidvutaw dwaru għada f'nofsinhar ukoll. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa dwar l-lob tal-azzart online Is-sur Kreutzmann pala rapporter. President, nirringrazzjak. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ix-shadow rapporters. Verament għamlu xogħol tajjeb u permezz dan ix-xogħol aħna rnexxilna noħolqu dan ir-rapport il-kumitat vota favur eh, biħġaru il-lob tal-azzart online huwa wassu li jmur minn frontiera l-oħra minn pajjiż għal ieħor u li dejjem qed jikber f'ċertu pajjiżi laqqas biss teżisti jeżistu regolamenti. U fejn hemm regoli dawn ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Ridu naraw kif niżguraw is-sigurtà għal min juża din il-possibilità in nista taħt l-età huma fil-periklu. ammonti kbar ta' taxxa li qed tiġi mhux qed tiġi konsidrata li qiegħda tinħeba u għalhekk tintilef hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza fis-settur. Jekk għandek inti sistema ta' liċenzji nkunu rridu dejjem ntejbuha, imma nafu li din tingħata biss każ wieħed wara l-ieħor. Qed naraw rajna ħafna każi li mhumiex daqshekk normali għax dan dejjem jiddependi mill-provider Emżon li naġġorna wirwiħna li regolamenti jkunu l-istess. L-istati membri jridu jikoperaw f'dan il-qasam. Ma dan mhux se jkun biżejjed biex aħna nsibu tarf tal-problemi li hemm. L-Unjoni Ewropea wkoll irid ikollha parti importanti li issemma leħina u għal dan aħna qegħdin nitolbu fil-kumitat tagħna hemm bżonn noħorġu b'direttiva Ewropea fejn ikun hemm normi minimi għal protezzjoni tal-nies taħt l-età u li innaqsu il-frodi f'dan l-lob tal-azzard fuq online, ovvjament ridu nirrispettaw il-prinċipju tas sussidjarità u għalhekk l-istati membri għandhom kemm jista' jkun jirregolaw dan is-settur huma imma l-Qorti Ewropea wkoll ħarġet bċertu regolamenti li jridu jiġu rispettati. Il-monopoli ta' ċerti stadi jistgħu jitħallu jisiru jekk ikunu proporzjonati. Mhux sewwa li stat jiġġustifika il-monopolija bl-iskuża tal-protezzjoni ċittadini li dan ma jsirx xi vizzju Fil-Ġermanja għandna l-Lotterija Nazzjonali li hija kontrollata mill-istat imma xorta il-popolazzjoni tiġi malma u u bombardjata minn eh, anzi tkun in-nies jiġu bombardjati ta' kemm l-ammont li jistgħu jirbħu. Hemm bżonn li nerġgħu nirrevedu dawn il-liġijiet dwar il-liċenzji. Il-fondi għandhom jiġu maniġati kif suppost u l-kompetizzjoni għanna naraw li tkun verament edha titħaddan l-applikazzjoni għal licenzji irridu naraw li siru kol b'mod l-istess, irridu kunem iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri Il-Kummissjoni qed tiġi mitluba għalhekk li tara jekk hemmx l-lob tal-azzard b'mod illegali online. Jekk hemmx frodi. Eh, kull stat membru u kull ġurisdizzjoni tista' tagħmel lista ta' possibiltajiet. U naraw min huma l-providers, min huma l-kumpaniji li għandhom il-liċenzji u b'din informazzjoni dak kolli li mhux awtorizzat inti tista' wkoll eh, tara li jiġi mblukkati dawn il paġni tagħhom. taxxa li eh, tinġabar minn min dan min eh, dawn is-sistemi tista' tintuża biex twaqqaf dak li huwa illegali. Il-konsumaturi, n-nies normali għandhom jiġu protetti. Imma l-Kummissjoni trid toħroġ l-inizjattiva i inizjattivi li jiġu diskussi u jaddu mill-Parlament għalhekk nispera li għadha dan ir-rapport ikollu l-maġġoranza li jixraqlu. U issa nerġgħu nis il-President il-Sinjura Rojtova għal-KHDI. Grazzi ħafna. Sur President, dan il-rapport u anki il-Green Book tal-Kommissjoni edin fitri tajba għal kif irridu nirregolaw dak li jider impossibbli nirregolaw. Ġifiri l-lob tal-azzart online fl-Unjoni Ewropea u fl-istati differenti kif se niproteġu l-konsumaturi kontra l-frodi, kif se niġġieldu kontra l-ħasil tal-flus, kif se niproteġu n-nisa taħt l-età kontra dan il-lob tal azzart fuq il-livell tal-Unjoni. Jiena naf li eh, em, irridu naraw li sussidjerita ma tkunx l-ostakolu jew l-iskuża l-protezzjonizmu huwa importanti li nneħħu l-paragraf numru 20 l-istat li jirrestringi l-licenzi jrid jagħti raġuni ta' stoffa u jara li l-nuqqas ta' konformità tkun minħabba regoli interni. Grazzi, is-Sinjura Peress. Grazzi ħafna sur President, kollegi Dan huwa suġġett verament jaħraq bżon li nżom u d-majnina xnuma dawk il-tradizjoniet kulturali, il-kontribuzzjoniet sostenibli f'ċertu pajizi bħal tiegħi. Aħna dan il-kultura u l-edukazzjoni sportiva. Imma ovvja Ament, rridu nġildu kontra kriminalità li għandu staqsam ma dan il-lop. Niproteġu dawk in-nies l-iktar vulnerabli biex innaqsu l-vizzju Għalek, naħseb li irridu ndaħlu l-prinċipju ta' sussidjarità bbażat fuq paragun li jsir bej stati u amministrazzjonijiet. Il-lob tal-azzart illegali online irridu naraw li jisir bċertu trasparenza jekk dan ma jkunx qed isir qed isir b'mod illegali mingħajr liċenzja rridu naraw li nieħdu l-passi rridu nipproteġu l-konsumatur u irridu naraw li konna xi għaqda internazzjonali bħala link up biex nużaw l-esperjenzi ta' għaqda bħal din. Grazzi ħafna. Kellim li miss? Grazzi ħafna, President. Ma rridu qatt ninsow li l-anijiet tal-Green Paper tal-Kommissjoni hija li toffri alternattiva. Alternattiva wara sentenza li ħareġ mill-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sentenza m'għandix tiddetta l ġejjieni hawnhekk hemm bżonn li niċċaraw it-tip ta' kooperazzjoni li xtiqu naraw bejn l-autoritaj ta' supervizjoni. Għalhekk iridu nneħħu l-aħħar sentenza tal-paragrafu 22 għax dan imur kontra affarijiet oħra li qed ngħidu fl-istess rapport. Todetaan, että online Lob tal-azzart online hija għandha tkun responsabilità tal-Istati membri. Paragrafu numru 15 jgħid li l-operaturi ovvjament iridu jkunu konformi mal-liġi tal-pajjiż u l lob illegali irrit jinqata sta għall-istati membri li jiddeċidu kif se jagħmlu dan. Ovvjament, irridu naraw kif neqirdu il-lob tal-azzart illegali. Għal daqstant huwa importanti li niskuraw li il-lob u ikun wieħed sostenibli. Dan eh, fil-punt numru 44 irridu niċċarawh. Sur Paxkassa. Grazzi ħafna. it-teknoloġija tal-permezz tal-, -permezz tal Eh, mobiles u anki tal-internet ovvjament ta' spin tal-qudiem l-ob tal-azzart. L-ob tal-azzart online veru li ċertu stati jistaw jirgolaw huma eh, stess kont il-leġizlazzjoni ta' suq eh, uniku. Imma l-operaturi ta', ta sites oħra li mandomx taxxi jonke għandhom open market, ovvjament jitħlu f'dawk il-pajjiżi anki fej ma' hemmx l-ob tal-azzart online. Nafu li Evropski Sudni Dvor už rozhodol. Nafu li dan jista' jkun użat minn nies li għandhom il-vizzju tal-lop. Hemm bżonn għalek li niddefinixxu il-normi għal protezzjoni tal-konsumatur f'dan is-settur tal-lob tal-azzart online online biex ikonna eh, eh, regolamenti iktar stretti. Kellim li miss. Oui, monsieur le commissaire. Eh, sur commissario, naħseb li eh, għanna rapport tajjeb bazat fuq il-kompromess. -prom għalina tal-IPP qed naraw li bejn il level nazzjonali u anke Ewropew qed naraw li l ħakna ċertu bilanċ. Dan mhux xi suq bħall-oħrajn qed naraw li wkoll li hemm rispetta l sussidjarjetà attiva ġifieri mod ta' kooperazzjoni għal regolaturi nazzjonali aħna qed nirrikonoxxu l-fatt li approċċ Ewropew huwa importanti eh, speċjalment kontra l-frodi biex niproteġu l biex niġildu dawk l-operaturi illegali u anki biex niġildu kontra l-vizzju. Irridu naraw li naħdmu fuq eh, l-aspet sportiv anki fuq it-tħul li kunem naraw li eh, għamin ikun qed jorganizza xi avveniment sportiv li kollhom ċertu drittijiet anki mħabba it-tħul b'dan il-mod inkunu nistaw nipproteġu kontra riskju ta' korruzzjoni nkella frodi fil-settur sportiv ukoll. Dan eh, ovvjament jaqbel mal-ekonomija tas-suq li aħna qegħdin niddefendu. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Sonolava. Grazzi ħafna, Sur President. Il-lob tal-azzart online xi ħaġa verament komfortabbli għax inti tiklikki għal maus u tagħmel li trid. Imma ir-riski huma kbar. L-ispejjeż għas-soċjetà huma kbar ukoll qed nitkellmu fuq miljuni ta' ċittadini Ewropej li jiġu mill-quta għalhekk il-protezzjoni tal-konsumatur, il-prevenzjoni kontra il-vizzju huwa wkoll importanti hemm bżonn li jkollna regoli l-istess fl-Ewropa biex nipproteġu gruppi iktar vulnerabbli. Iż-żgħażagħ tagħna forsi nis li jiġu effettwati iktar mill rip l-istati membri għandhom jikoperaw iktar, specialment meta kunu għedin nġildu kontra l-fenomeni negattivi li għandhom xaqsmu ma' dan il-lop. Għalek jina kontent li l rapport insibu appell l-istati membri biex aħna naraw għaliex ikunem il-vizzju naraw kif nejnu il-vitmi. Naħseb li ibek biss nkunu nistaw nġildu kontra l-aspet koroħ tal-dan il-lob tal-azzart online. Is-Sur Harber, grazzi ħafna, Sur President. Jina, nelqa verament dan il-rapport, nirringrazzja Sur Kreutzmann għal-fat li u daħal irnexxielu jinnegozja diskussjonijiet verament komplikati. Nispera li jkollna maġġoranza għada dwar meta naslu għal vot. Dan ikun messaġġ ċar għal kummissarju Barnier, naf li huwa interessat il-kummissarju f'dan is-suġġett biex naraw eh, kif se tista' timxi l quddi l-kummissjoni anki eh, fil-qafas ta' il-prinċipju ta' sussidjarità jinaħseb li dan huwa aspett importantissimu li nsibu fir-rapport. Ovvjament ma jimminax il-fatt li l-istati membri jistaw kol jirregola il-lob tal-azzart dan hija ħaġa anke li nsibu fl-istorja, ma qed naraw li se ndaħlu obbligu lill-istati membri, qed ngħidulhom lill-istati li jekk intom flimkien minnhom eh, mhux se eh, taġixxu flimkien il-mela l-konsumatur il-konsumaturi tagħkom mhux se jkunu protetti. Irridu naraw ukoll fin nipproteġu nista taħt l-età. Dawn l-affarijiet jimxu flimkien verament jiena nispera li nkunu nistgħu nimxu l-qudiem bħala riżultat ta' xogħol verament sewi ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna Sur Harber, inti kont l-aħħar kellimi Sur Bagnie issa. Grazzi ħafna Sur President. Signuri, sena nofsilu jiena ma'kom għettilkom li se nibda konsultazzjoni wisa ħafna fuq dan is-suġġett tant importanti tal-lob tal-azzart online u llum qegħdin hawnhekk nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett. U fl-opinjoni tiegħi nista' ngħidilkom li jiena għandi intenzjoni stretta ħafna wara li ntemmet il-konsultazzjoni li dan il-konklużjonijiet mill-klim naddijom il-fatti. Għana rċevejn ektar mill-250 risposta li flimkien ma l-erba workshops, workshops ta' esperti, u il-dibattiti verament eh, intensi li intom stess kelkom wara inizjativa ta' Sur Kreutzmann, tan kollu juri li hemm dinamika, dinamika li konna xogħol konkret fuq livell Ewropew sabiex ikonna regolamenti bażiċi biex jirrispettaw kif qal is-Sur Harber il-prinċipju ta' sussidjarità attiva. Nixtieq ringrazzja Sur Kreutzmann għall-impenn li ħa imma wkoll is-Sinjura Chaldemuse, Sinjura Rhule, Sur Abad, Sur Dejong, Sur uh, Fox u nis l-oħra li ħadmu fuq dan ir-rapport. Rapport li verament jiġbor um, l-edejat li qed jaqblu u diagnosi li nsibnu nejdu li mem lebda stat membru li se jipproteġi l-konsumaturi wahdu u proteġi ċittadini wahdu anki il-John Dalli kif qal il-kollega tiegħi meta eh, dan jaqbel ma dak li qalu fuq il-konsumaturi. Tieni punt, il-konsumaturi u ċittadini kollha għandhom ikollhom protezzjoni minima li tkun l-istess, li tkun effiċjenti, speċjalment li tkun tolqot iktar il żazah u n-nisa tletta kif il Sinjura Rojtova. U ikunu, ikunu eh, l-lop li jkunu qegħdin jitlu fjom dawn iż-żasa. Jekk kull stat membru jista' jiddeċidi kemm jiftaħ dan it-tip tal-ob huwa xorta e, qed naraw kif għal surabat li hemm ħafna swieq differenti imma hemm xi erba u kol e, fejn naraw li dawn mhumiex limitati biss għal mhumiex limitati għal eh, dawk li huma protetti nafu li hemm ukoll siti li mhumiex legali. Hemm bżonn li naraw kif nevitaw il-frodi. Numru sitta rridu naġixxu għax nafu li dan dejjem qed jikber fis-sena l-oħra l-ħaqna 8.5 biljuni ta' tħul u dan se jilħaq għal din is-sena 13 biljun. Ma rridux ninsow li l-Ewropa tirrappreżenta 45% ta' dan il-lob online mad-dinja kollha. Jiġifieri aħna fl-interess tagħna li nkunu aġġornati. Kif se nirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet kollha, għal dawn l-isfidi kollha, sinjuri, rridu nkunu ċari, l-armonizzazzjoni eh, mhijiex xi ħaġa ehm, eh, prioritarja għalissa, imma nistaw forsi naqblu fuq ċertu prioritajiet bħala biex nibdow il-bazi għal din ir-regolamenti li tkun komuni għal kulħadd Nixtieq insemmi xi żewġ suġġetti l-iktar importanti li ħana ġixu fuqhom. L-ewwel net id-dialogu mal-regolaturi nazzjonali aħna nafu li m'hemmx biżejjed kooperazzjoni bej regolatur nazzjonali li forsi bejnietom f'hemm ċertu ftejjin bilaterali dan l-aħħar rajna li eh, qed tipprova tinħoloq pjattaforma imma m'hemmx kultura li dawn ir-regolaturi jaħdmu bejniethom anki jekk eh, ħafna drabi dan jiġi mill-fatt li ma tantx daw il-xuxin. Issa eh, biktar jekk ma jkunx hemm forsi aspett li dawn jibdew jafdaw iktar il-xuxin ma nkunux nistgħu nimxu l-qudiem biex nipproteġu l-żgħażagħ tagħna mod speċjali il-regolaturi fl-Europa ridu jaħdmu verament jitfit. Tieni punt importanti, suġġett importanti għalina, il-fat li kunem normi ta' protezzjoni minimi. Irridu niproteġu iċ-ċittadini tagħna kifett mhux biss għall-żazax tagħna ma biex nimxu rridu naraw li n-nis jaħdmu f'dan il-qasam li jagħmlu liġijiet għalihom u regoli għalihom irridu naraw li jaħdmu wkoll flimkien hawnhekk hawn appell ġenerali u intom ukoll riċtuh fir-rapport biex ikun hemm iktar trasparenza u sigurtà legali. It-tielet punt huwa il-ġlida kontra il-frodi qed naqblu hawnhekk, eh, qed naqblu eh, tajjeb il-fatt li dan is-settur ukoll jindaħlu fih il- direttiva kontra l-ħasil tal-flus li jirgwarda il-kazinos biss tajjeb li nindaħlu dan l-aspett ukoll. Naħseb suġġett importanti jħor hija d-dependenza. il sinjura Perez u anki Sinjura Senelova tkellmu dwar dan ma jistax nitkellmu dwar protezzjoni tal-konsumaturi b'mod serju jekk ma nirrekonoxux il-fatt li hemm bżonn iktar riċerka, iktar studji u dwar dan il-konklużjonijiet xjentifiċi dwar il-vizzju minnum fih. Huwa suġġett li eh, ħafna drabi jitqis bħala wieħed marġinali imma eh, jiena ma nqix dan is-suġġett eh, b'dan il-mod. il mod l-aspet sportiv. Intu wkoll sur Kreuzman eh, tkellim dwar il-frodi fil-qasam sportiv. Naħseb li rridu naħdmu niddefinixxu wkoll il-frodi sportiva fuq livell Ewropea l-idea tiegħek mm, verament naħseb li huma interessanti. Mhumiex faċli li nilħquhom li naslu għalihom u ma nistgħux nagħmluhom illum għal għada għax hemm bżonn ta' ħafna xogħol eh, mill legali li jsir minn din il-perspettiva. Eh, sur l kummissarji Redding, Vassilju anki sur dalli naqdu miegħi mħabba l-aspetti differenti li dan jolqot il-laqdiet sportivi sur qabad kellem fuqhom li hemm bżonn li dawn jaħdmu wkoll ma' regolaturi sabiex meta jkun hemm ċertu kompetizzjonijiet li jkunu ġew eh, forsi mixtrija dawn jafżaw regolatur dwarhom. Sur ta' kulla sa dak li qalu il-Qorti tal-Ġustizzja tkellmet dwar restrizzjonijiet mħabba l-interess pubbliku naħseb tsur ta' kula biex nirrispondi li f'dan il-qasam biex nimxu l-qoddim emżon nkunu ktar trasparenti narraw dak li huwa differenza bej legali, offerta legali u di waħda illegali. Ġifiri, il-reġim nazzjonali u anki meta dan inqablu ma dak li jtitrattat. Tajjeb, minn dawn il-suġġetti kollha mill-proposti mill proposti mill rapport eh, ta' Sur Kreuzman kif se naħdmu issa. Naħseb li l-ewwel u qabel kollox irridu nippromovu l-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi u jiena fil-ġemat li ġejjin nixtieq li nibda Eh, dan ix-xogħol u nagħmel laqa għal regolaturi nazzjonali bejniethom biex forsi noħol u din il-fiduċja. U il-kooperazzjoni bej regolaturi naħseb li dan jekk dan jimxol qudiem bejniethom inkunu nistgħu navvanzaw fuq suġġetti li intom tkell għajjimtu. Mbagħad inkunu son nimxu għat-tieni stadju kif għal sur Paxka, ġifiri dan ikun jinvolvi l-inizjattivi ta' regoli biex noħolqu ċertu normi minimi. Imma fuq din il kwistjoni rrit ikun ċarissimu. Jiena membru ta' kulleċ, rrit naħdem mal-kollegi kollha tiegħi u għalhekk l-ewwel nett irid nibda minnhom, iridu jaqblu miegħi, iridu jaraw li l-konvenzjoni tiegħi jkunu wkoll jemnu fihom huma. Ġifri l-ewwel nett jiena rrit naħdem mal-kollegi tiegħi u nibda ġifiri li eh, dak li jattilkom li nishtiq li navvanza fuq jien l-għon jattirt nikonvinċi l-kollegi tijaj fuq dawn enormi minimi. Għalek l-istadji jiġu għatwara l-għun nispettaw, nirrispettaw il-fat li kollox imxi bċertu eh, bistadji. Ovvjament, il-rapport jek sur Kreuzman se nibni fuqu U se niproponi li wara ġifiri li kulleċ ikun id-deċida nixtieq noħol li noħorġu bi pjantazzjoni konkret li jiena se nissottometti li l fin-nofs nofsa sena dieħla. Sinjuri, Sur Kreutzmann, nirringrazzjakom għal dan ir-rapport li sej jwitt titri li sej anki ġib ċertu komfort għal fatt li eh, għandna responsabilità kollettiva li rridu ngħinu l-Istati membri biex jimxu l-qoddim nipproteġi il-żazax tagħna naraw li jkun hemm offerti legali u naħdmu flimkien u b'mod tajjeb kontra il-frodi. Jiena nista' inwedkom li indeterminat li naħdem fuq dan kollu. So colleague, the debate is closed. Grazie. Id-dibattitu huwa u se nivvutaw fuq dan is-suġġett għadha f'nofsinhar. Issa isser niddiskutu is-saħħa